Das Protokoll der Sitzungen vom 28. und 29. März und die angenommenen Texte. Il-minuti ta' sessjoni ta' 28-29 ta' marzu u test li adottajna huma issa disponibbli. Soħat oġezzjona minuti. Le dan ifisser li aħna nistgħu nadottaw il-minuti tal-aħħar sessjoni. Is-sur Dimitar Stojan